frar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda eh, dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni, rappresentant għoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u politika ta' sigurtà. Libertà tal-espressjoni fit-Turkija, restriġenti da' ġurnalisti, dirigenti fis-settur tal-medja, pressjoni sistematika kontra l-medja. Għal daqstant, Nibdew bil-Ministru della fisem il-Konsil. President, onorevoli membri, nintervjeni fissem il-Viċi President, rappresentantu li l-ħat li għadda, polizija torka waslet arrestat numru ta' ġurnalisti u anka rappresentanti tal-mezzi ta' komunikazzjoni fit-Turkija. Il-kol segwejna del kwestjoni b'attenzjoni kbira rappresentantoli, viċe-president Mogherini u l-komissarju Harn il-ħat ħarġu b'dikjarazzjoni u dikjarazzjoni tisħa minnajr ambigwitajiet illi l-arresti li saru jmorru kontru l-libertà tal-istampa prinċipi fundamentali għad-demokrazija. Dikjerazzjoni u koll esprimiet ix-xew għalli tiġi rispettata l-idea ta' prezenzjoni tal-innoċenza u dritt u eh, emżon ta' investigazzjoni dipendenti f'kas illi kun hemm ksur ta' li dejjem eh, bidritt illi minnu akkużat jista' jiddefendi ruħu. L-atti leċi tindom jiġu kastigati ma dejjem fl-ambitu tal-istat ta' dritt u brispet lejn il-prinċipju ta' proporzjonalità. Il-biraħ il-Konsill diskuta wkoll is-sitwazzjoni u adotta konklużjonijiet ċari u b'saħħithom fuq l-aspettativi tal-Unjoni Ewropea u l-obbligi ta' Turkija bħala pajjiż kandidat. Il-Komissarju ġdiet tal-bnidem tal kunsil tal-Ewropa Nils tkellem eh, bdiqa fuq l-avvenimenti tal-ħatu għalu ma pass lura lejn il-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni fit-Turkija. Dal-Parlament ukoll semma leħnu ħafna minnkom flimkien mal-President Schulz esprimejtu tħassib tagħkom fuq l-aħħar żviluppi. Dan id-dibattitu għandu jgħina sabiex nsaħħu l-messaġġ li xogħol nibatu lit-Turkija. Il-kol kemm aħna naqblu fuq il-fatt li t-Turkija bħala pajjiż kandidat għandu jaspira għall aqwa livelli ta' garanziji demokrazzi kemm bħala standards u prassi. Dan jinkludi rispett sħiħ lejn id-dritt ta' espressjoni il huwa essenzjali sabiex wieħed jizerċita u jirrealizza numru ta' drittijiet ta' bnidem oħrajn fosthom il-dritt ta' soġġizzjoni u unjoni u libertà ta' ħsieb u ta' reliġjoni u twemmin. Id-demokrazija ma tistax teżisti mingħajr dawn l-elementi li semmejt. fir rapport 2014 fuq il-progressi mwet għam Turkija, l-Kommissjoni ħadet għaz b'żviluppi żviluppi pożittivi fil-pajjiż bħal pakket ta' demokratizzazzjoni, pjantazzjoni kontra ksur ta' ġiżi tal-mnidem, sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali Torka u l-impenn fattwali sabiex naslu l-konklużjoni fuq il-kwistjoni tal-Kurdi. Fl-istess ħin, ir-rapport kien esprima tħassib fuq numru ta' sviluppi li minnaħ l-oħra kienu qed jeddu b'mod partikolari l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u l-libertà tal-espressjoni il-problemi ma' libertà tal-espressjoni fit-Turkija mhumiex ġodda rajna repressjoni kontra l-ġurnalisti u l-medja soċjali wara l-protesti fil-pargetzi u fil-dialogu reċenti politiku u fl-qad bilaterali l-Europea repetit li l-proċess ta' sħobija eh, u għafiċċentu ċentru ta' relazzjoni bejn żewġ naħat u fl-istess ħin esprima wkoll it tħassib tiegħu brabta ma l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali fil-pajjiż, mod partikolari libertà tal-espressjoni u sħaqna l mutur prinċipali ta' dan il-proċess hija l-evoluzzjoni fuq il-post fit-Turkija fuq qudimnet għal dak li għandu xaqsam l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Fi żjara riċenti fit-Turkija flimkien mal-Komissarju Stiljenidis, rappresentant Oli u Viċe-President Mogherini u Komissarju ħarn saħu l-istat ta' dritt u l-libertajiet fundamentali u moqsma importanti ħafna fejn it-Turkija trid timxi l-qoddim. L-interlokuturi Toro kollha tkellmu fuq l-importanza ta' rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea Turkija u appoġġaw iż-żjara konġunta laqa u żjara konġunta esprimew l-intenzjoni tagħhom li impenjaw ruħhom fil-proċess ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea u rida politika b'saħħitha illi immexxu l-qudiem ir-riformi politiċi li hemm bżonn. Il-rappresentant li Mogherini, l kummissarju Harn u Steljanidis affermaw il-dan impem saħtu favur l-Unjoni Ewropea espress mill-naħa torka waqt iż-żjara għandu issa jiġi rifless bil-fatti. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea repetew diversi drabi li Turkija huwa partner essenzjali u jaqblu li huwa importanti nibatu messaċċar fuq il-ħtieġa illi nimxu l qudiem b'riformi illi hemm bżonn sabiex inħarsu bisħiħ il-libertà fil-pajjiż illi tinkludi il-libertà ta' ħsieb, espressjoni u tal-istampa. L-Istati membri u kol fakru illi l-progressi fil-negozjati ta' sħubija jiddependu fuq l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. L-Unjoni Ewropea hija lesta sabiex tappoġġa l-isforzi ta' Turkija f'dan il-qasam. Inħossu li l-proċess ta' sħubija dwar qafas ta' referenza, l-aqwa qafas ta' referenza sabiex immexxu l-qoddim u nappoġġaw il-riformi fit turkija Il-pozizjoni l-Unjoni Ewropea fuq dan il-punt huwa ċar ħafna u ġiet trasmess lill-interlokuturi torok bl-aktar mod ċaru koerenti. L-Unjoni Ewropea għandha drittu d-dover li segwi b'attenzjoni l-kustjonijiet bħal dawn f'pajjiż kandidat u issa nistennew minn naħat orka impenn kostruttiv fuq dan it-ħassib. Sfortunatament dan ifisser illi l-pajjiż eh, kompli jimxi lejn sobija għana nisfruttaw l-istrumenti għana dispożizzjoni tagħna u t-Turkija bżonn tikkollabora magħna nawgura l-impenn favor l-Unjoni Ewropea espress mill-Gvern Tork iwassal e għal riżultati mixtieqa. Sur President, onorevoli membri, permettu li nassigurakom għal darba oħra dil kwistjoni ta' priorità l-Unjoni Ewropea u se nkomplu nsegwa mill-qrib. Sur President, onorevoli membri, grazzi tal-attenzjoni ta'kom u nistenna issa xandkom xi tajdu. Mulțumim, domnului ministru, care... Grazie, ministru kont qed titkellem fissem il-Viċi President u rappresentant li eh, naddu għal daqstant tista' sorpreda għamlu ta' nofs. Grazzi President. Grazzi Ministru għal dak li għat. Xtaqt nibda billi ngħid li qed nitkellem bħala ħabib tat Turkija. Minix wieħed minn dawk il-politiċi illi għamlu karriera jitkellmu kontra is sobija tat Turkija fl-Unjoni Ewropea. Imma huwa preċiżament bħala ħabib li ngħid li jiena nkwetat, inkwetat qudiem il-mewġa ta' arresti li rajna u l-attitudni ġenerali lejn il-medja torka. Jidher li bħalissa l-intenzjoni ta' politikanti Torokki li jingħaqdu fl-Unjoni u jibnu soċjetà Ewropea Però l-affarijiet mhux ċari ħafna u tħassib prinċipali tagħna u li l-ikbar partitarji ta' sħobija il-negozjanti torok u mħasba ħafna. U dan għandu jibat messaġġ ta' twissija lill-awtoritajiet. Jiena nkompli nappoġġa l-nestabilizzaw benchmarks għal kapitli ta' 24 Din il-pożizzjoni adottata fl-aħħar riżoluzzjoni fuq progress fit-Turkija u jekk nagħmlu dan nikkontribwixxu għad-dibattitu li qed isir fit-Turkija. Fuq dan is-suġġett se nagħlaq billi ngħid l-Unjoni Ewropea mhux qed tibgħat messaċċar jekk tkompli tinnegozja ma' pajjiż illi mhux ċar tassew trid ta' dotta valur Ewropej u qed tinjora anka negozz u tajjeb anka nkomplu negozjati mal-Moldova li il-pajis tal-Moldova wa ħafna iktar stabbli. Grazzi ħafna is snura Peri. Grazzi. Il-qalba tal-proċess ta' sobija huwa rispett lejn istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Media pluralista u ħilsa huwa element ċentrali ta' kull demokrazija u jenam mħasba Għoddim dak li ġara narħat li għadda fejn kena l-medja attakkata mal pulizija Torka u eh, ġurnalisti kritiċa għal-gvern ġew arrestati. Il-Turkija ġa kienet tiġi kritikata fuq libertà tal-istampa u Helsin eh, libertà ġudizzjarja sandin daqqa taħarta oħra. Sakemm ma jkunx hemm akkużi konkreti nistennew l-kunem hemm investigazzjoni serja fejn eh, tipprevali l-idea ta' innoċenza qabel qed isib ħalti u jkun hemm investigazzjoni kif suppost il-ġimgħa li għaddiet bħala rapporter tal-Parlament żort t turkija u kien hemm min-naħa tal-Gvern eh, Aċċettazzjoni li mżon iktar riformi għal daqstant nilqa l-stqarrija mill-gvern illi il-proċess ta' subija fl-Unjoni Ewropea aktar demokratizzazzjoni u l-proċess tal-komunità kurda huma prioritajiet. Il-fat li aħna mħazba fuq is-sitwazzjoni dem sejlura ta' drittijiet fundamentali u stat ta' dritt fil-pajjiż, juri l impenta għana lejn il-proċess ta' sħubija. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa Glenn Tork illi qed imexxi l-proċess. L-avvenimenti tal-14 ta' Deċembru waslu għal tħassib serju fl-Unjoni Ewropea fuq ir-rieda ta' Turkija illi jimxu l-qoddim fil-qasam ta' riformi demokratiċi. Fil-ġimgħat li ġejjin għal daqstant Il-ballun huwa saqaj Ankara sabiex ikkonvinċuna li għadhom impenjati sabiex joqorbu ktar lill l-Unjoni Ewropea u l-valuri tagħha. Il-proċess ta' sħobija huwa opportunità unika Turkija sabiex tiżviluppa sistema demokratika pluralista b'istituzzjonijiet b'saħħitu għamal benefiċċju ta' ċittadini ta' Turkija kollha. Madanakollu attak fuq il-medja ifisser li Turkija titbiet minn daw valuri. Eh, ċentrali Ewropej u din hija aħbar ħażina għal kull minnu ħabib ta' Turkija. Mulċumim noi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tenok. Uh, Mr. President. Sir President. Indipendentement x'nasbu fuq gvern Tork, irridu nirkonoxxu l-importanza ta' Turkija. Pero minn meta saru pajis kandidat fl 2005 il-proċess ta' sħobija dejjem kien se jkun wieħed ta' sfida għal pajjiż eh, ek fqir u kbir b'wirt differenti minn tagħna. Sissa kapitlu wieħed 33 infetaħ u nala, għax it-Turkija da tirrifjuta tirrikonoxxi Repubblika ta' Ċipru. Il saħħa tal-Islamisti fil-pajjiż kompla jemmina l-proċess u l-approċċ awtorattiv ta' Erdogan li qed jattakka l kulħadd eh, jimmina l-proċess Erdogan u kol marlura fuq il-negozjati ma' l-PKK u taħt pressjoni kbira tan NATO fl-axħar qabel appoċ għal forzi kurdi f'Kabani għalli xu jħares lejn l-ISIS pala inqas ta' teddida mill-PKK. U kol appoċa Turkija għal ġihadisti fil-Sirja, fl-Iraq u fl-Eġittu. fl u fl eġittu pero nitamaw li Turkija tibdel ir-rotta għal eh, tri Ewropea kif kellhom darba. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Xake, għal żewġ minuti. President. Grazzi President. Il-ħolma tagħna ta' ta' Turkija fl-Ewropa saret eh, lejl u emżon issa li namlu xi ħaġa. Jiena naqbel li proċess ta' sħubija jgħin reformi ma' ir-realtà qed tajdinna mod ieħor L-arresti ta' ġurnalisti l-ġimma li għaddit huma parti minn xejra ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u stat ta' dritt mill-Gvern Tork. Ġemma wara il-delegazzjoni tal-vello l unjoni Ewropea żaret Ankara, issa il-negozjati laħqu livell mill-aktar bax. Wara l-akkazzjoni ta' korruzzjoni eh, kien implikaw l-Erdogan li kien Prim-Ministru sa' President u part membru tal-Kabinet tiegħu miet ta' prosekuturi u għamu eh, ġew eh, medda, issa daru għal ġurnalisti fejn il-Turkija eh, ġa kella rekord ta' ġurnalisti fil-ħabs. Għal għal għalfejn l-Unjoni Ewropea ħataġġiexxi issa. Għaliex nibżaw il turkija tkompli tbiet mid-demokrazija u il-negozjati ikollhom jifqu, pero kienem wis momenti fejn l-Europa ma kritikaċ kena ktib taħmet Ahmed Xikr ma ġiex eh, publikat ma arresti mhux ġustifikati. U anka il-kaċċa ta' partitarju ta' Gulen hija l-aħħar waħda minn eh, serje ta' każi ta' ksur ta' eh, stat ta' dritt u persekuzzjoni ta' oppożizzjoni fisret illi għannissa koalizjoni illi tkisser dak kollu li hemm qudiema issa daru għal xorxin u qed waslu għal iktar ksur tal-istat ta' dritt. Illum ħafna persuni fit turkija li jiexu taħt biza, akademiċi, nissa, artisti, negozjanti, kull min jikritika l-gvern. Terf ta' xogħol jew licenzja, molta jew anka prosekuzzjoni eh, u akkuża l wieħed qed tipprova eh, waqqa l-gvern saret ħaġa ta' kuljum fejn membri tal- tal-gvern saru l-fuq mill-liġi. Wasal issa żmien li ngħidu l-KP u l-gvern tal-KP li ngħidu l-affarijiet ma jimxux hekk u hemm bżonn intemmu darba dejjem il-ksur tal-istat ta' dritt. Grazzi ħafna. L-onorevoli ħaġa Ġorġu għal minuta u nofs. Το πρόβλημα που συζητάμε κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να ειδωθεί σαν ένα μεμονωμένο. Σε τι να λόγω l-lum qed niddiskutu kwistjoni mhux iżolata. Hemm xi ħaġa ħażina ħafna fir-renju ta' Turkija, xi ħaġa ħażina ħafna mhix biss il-ksur tas-satiġġen riċentement u teddid kontra l-libertà ta' espressjoni li ġara kontra l-Gezeba u l-attitudni f'Kobani viżavi l kordi u Ċipru l-attakki fuq il-Greċa li t-luni li u l-minoranzi il pożizzjonijiet tas-sur Ergon Erdogan viza vi rizoluzzjoni tal-Parlament għana juru l xaġa ħażina. Dan juru li rizoluzzjoni tagħna eh, marret fil-għanda ta' zibel u aħna l-MPs minn ċipru maħnix nieħdu gost għoddim dawn l-iżviluppi nixtiequ ġar demokratiku li rispetta l ġirien u l-liġi internazzjonali u l-istat ta' dritt. Jina nemmen li Turkija għandha tirċivi messaġġ ċaru b'saħħtu mill-Unjoni u dan jista' jkun biss forum ta' sensazzjonijiet. Billi noqogħdu nċanfruhom ma se jwassal l-imkien dan għaliex mhux ma jifmux għandhom jagħmlu. Se jkomplu jgħaddu żmien bina jekk mankom ma naqblux fuq sanzjonijiet, dawn id-diskussjonijiet kif ukoll ir-riżoluzzjoni li nistgħu nadottaw wara se jispiċċaw eh, fil-landa taż-żibel hemm bżonn inkunu ċari fuq il-prospettivi tagħhom ta' sħubija. Ejja nippruvaw Eh, Inċaqal u l taħħom għanna nżommu sod u dim il-kalifat ta' Sur Erdogan. Grazzi, grazzi ħafna. Signora Rebecca Harms, għal minuti xtaqt n ressa punt qabel nibda naħseb li jemżon namlu l-affarijiet ċari f'dan id-dibattitu. Dan u appell għal-gvern ta' ċipru għas-Sur Erdogan illi l-Unjoni Ewropea u Turkija għandhom sfidi kbar dimom u anke fil-frontieri tagħhom. Hemm gwerra fis-Sirja u hemm l-ISIS li hija sfida li rridu niffaċċaw flimkien. Bħal katastrofi umanitarja u l-avalanċ ta' rifugġati fir-reġun. Dan ma nix ninsewħ dan id-dibattitu bħala sfida komuni. Ma dan kollu hija ħaġa ġusta l għati kritika kritika bl ħraġ dak li ġara l ġemali li għaddiet u l-arrest u l-akkużi kontra ġurnalisti, membri tal-polizija u anka il-tfittxija fl-uffiċċji e, eh, tal-medja ma ħaġa li se jkomplu jekk eh, ma noġġeċ naġ bis-saħħa. Għal żmien twil issa l-gvern kienet iħares lejn kull attivitajiet tal-oppożizzjoni mhux biss il-Gulan, u l-mezzi ta' xandir tagħhom imma attivitajiet kollha tal-oppożizzjoni. Gvern eh, bedejajt il-dawn qed ippruvaw eh, jorganizzaw korp ta' stat kontra l-President Erdogan u l-gvern ta' maġġoranza tiegħu. Jiena naħseb li din hija ħaġa li mi tajba xejn u protesti kontra ISIS fit-Turkija u anka protesti sabiex jappoġġaw vitmi f'Kobani, atti ta' tifkira, ma dan kollu qed jiġi mitqis bħala eh, komplot mill-gvern. Jekk nikritikaw dak ġara fit mill-ġemma naħseb li tajb nindirizzaw din bħala problema li ħafna drabi tiġri bejn il-maġranza prezentata mill-gvern u l-minoranzi. Minoranzi u mhumiex rispettati u kritika eh, tiġi eh, interpretata pala xi attentat ta' kolb ta' stat. Grazzi l-Onorevoli Wimberg għal minuta u nofs. Grazzi. Il-Turkija għal darboħra edha tedet il-libertà tal-espressjoni, tnaraw ġurnalisti ġu arrestati, u pressjoni kontinwa fuq il-medja lebda pajjiż ma kondannat għal ksur fil-libertà tal-esprensjoni mod frekwenti daqs it-Turkija. U jekk inħarsu lejn il-klim espress minkejja pressjoni tagħna ma bidel xej fit-Turkija. Il-Kommissjoni sa trid protesta kontra il-ksur sistematiku kontra ċittadini ta' Turkija stess minnaħat tal-gvern ma' unnek qed naraw gazzetta li qiegħda Inal Ingħalqet tmin darbit separatament u li qed naraw u il hemm 66 sentenza ta' priġunerija imposti fuq ġurnalisti u qed naraw illi sentenzi sa' li waslu anka sa' sit snin imposti sessna l-ħabs minħabba affarijiet li qed jingħadu. Hawnhekk fl-2013 aktar minn 900 miljun euro mill-budget tal-Unjoni marru lejn it-Turkija. Dawn huma flus li Turkija arċivit eh, fuq weda li Turkija se tejjeb rekord tagħha u li se indirizza tindirizza korruzzjoni. Naħseb li minn dan kollu joħroġ ċar li Turkija qatt mhux se tkun konformi mal-kriterji ta' Copenhagen. Mulțumim, l rog pe Salvini se ia Grazzi, onorevoli Salvini, al minuta nofs. Huwa inkredibbli kif minn 15-il sena l-għawr dan insistu li nipruvaw indaħlu l-Turkija fl-Ewropa ħana għanna stat li għal-40 sena ilu jokkupa parti minn ċipru li huwa stat membru tal-Unjoni Ewropea. Okkupa b'mod militari. Din hija realtà li ma tarafx il-ġenoċidju tal-Armeni miljun mejjet jiena eh, naħseb li eh, t tora għandhom ikun jafu bihom dawn l-affarijiet. U issa qegħdin nagħmlu ħaġa palli ġew arrestati 20 ġurnalist. It-Turkija mhix Ewropa, qatt ma tista' tkun Ewropa, jista' jkun rabtit kummerċjali magħha rapporti ekonomiċi, strateġiċi, però aħna għadhom ħerġin il-flus u dan minix nifmu jiena għandi għandek pajjiż li qed jokkupa u ilu jokkupa er għal 40 sena stat Ewropew li ma jirrakonoxxix il-massakru ta' miljun persuna u issa f'April imma se jkun iċ-ċentenarju tal-ġenoċidju tal-Armeni jiena rrid nara jekk hawnhekk u x'se niċċelebraw dan l-anniversarju. mbagħad nibqgħu intuhom 700 miljun euro fis-sena. L-Italja din is-sena qed tittija lil Turkija 600 miljun dis-sena, 700 miljon mbagħad is-sena d-dieħla nibqgħu sejrin hekk u dawn jużaw dawn il-flus biex jarrestaw il-ġurnalisti jagħmlu konkurrenza l-intrapriżi tagħna. It-Turkija qatt ma tkun Ewropa, din irridu ngħiduha. Grazzi, għandek blue card eh, għalik, eh, Sur Salvini. Taċċetta. Is-Sur Benifej, għandek 30 sekonda. Grazzi, President. Jiena xtaqt inkun naf mant l-Onorevoli Salvini jekk huwa u wiex beħsibu jew jekk qisx l-istess affarijiet li għal fuq it-Turkija japplikahomx għal Russja ta' Putin u koll u għatkellem dwar okkupazzjoni jena nsemmi l-Krimea unnek il-parteċipazzjoni fil-ġliet li kien hemm fin-naħa tal-vant tal-Ukrajina. Eh, inti semmejt drittijiet, x'taħseb però fir-rigward tar-Russja f'dan ir-rigward? Grazzi ħafna, Onorevoli Salvini. Enti qed tiċċajta naħseb u xek naħseb għatti tiċċajta battuta din kienet fil-Krimea ivvotaw f'referendum fejn 95% ta' ċittadini iddeċidew li jkunu Krimea. Jiġifieri l-intervent eh, Tijak konorevoli <laughs> hija ċajta qabel il-miliet naħseb. Aħna l turkija għom 600 miljun fis-sena tinsiex. L-Russja intuhom sanzjonijiet ekonomiċi li qegħdin id-dajfu pajjiż kontra l-interessi tagħna. Ġifieri dina jiena bħala ċajta għanu għadha mux sanwieġeb. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Sommer għal minuta u nofs. Grazzi President. Il-problema eh, tal-libertà tal-espressjoni mhix ħaġa ġdida fit-Turkija, din hija xi ħaġa li rajnija f'dawn l-aħħar snin ukoll. Il-kritiċi tal-gvern jispiċċaw fil-ħabs f'dan il-pajjiż jiġu kundannati skont il-liġi ta' kontraterrorizmu affarijiet bħal dawn. Il-medja soċjali ukoll eh, hija maħnuqa Dan huwa l-aħħar att issa, dawn l-arresti ta' din il-ġimgħa, dawn huma affarijiet li mhumiex konċiljabbli mal-valuri Ewropej. Dan huma affarijiet eh, importanti għal demokrazija, dan irridu intennuh, dan huwa pajjiż li qiegħed jikser dawn l-libertajiet u allura mhuwiex pajjiż demokratiku qatt ma jista' jkun membru ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Turkija mhux qiegħda tirrispetta l-kriterji ta' Copenhagen l-ebda punt. Per eżempju, il-każijiet ta' korruzzjoni li kienu voluti fihom qed tmexxija eh, tal-pajjiż kien hemm ħafna qed eh, fixkil ukoll eh, twarrab minn kien qiegħed jistħarreġ dawn il-każijiet. Eh, sospetti anke fuq Erdogan qegħdin fit-Turkija m'hemm stat ta' dritt, hemm biss prepotenza minnaħa ta' Erdogan. Pass lura, pass kbir lura li eh, maħniex nammettu, aħna rridu nipprotestaw. L-Unjoni Ewropea ma tridx tibqa innoċenti fil-konfronti ta' dan il-pajjiż li tirrifletti fuq sanzjonijiet possibbli. Fl-aħħar net ipermetti li President appella l-Qorti Kostituzzjonali ta' Turkija b'mod li dejn tagħmel xi ħaġa fil-konfront ta' dawn l-iżviluppi. Is-sur ħawit issa l minuti. Grazzi, President. Ħadd huwa sigur fit-Turkija bħalissa dan skont il-klim ta' difensur ta' drittijiet tal-bniedem li qiegħed jopera mit-Turkija bħalissa għaliex m'hemm sigurtà. Kif eh, għalu l-Onorevoli Mogherini fl-istqarija tiegħu kien hemm l-arrest ta' diversi ġurnalisti fit-Turkija illum. U din hija ħaġa li mhux kompatibbli mal-ħelsin tal-medja li hija valur ewlieni tad-demokrazija. Dawn l-attivisti ġurnalisti u mħasbin ħafna minn dawn l-affarijiet li qegħdin jiġru u xi ħaġa wkoll li ġġenna l dibidaw l-indipendenza tal-ġudikatura. Dawn l-akkużi wkoll jindikaw li hemm ċerti problemi bil-liġijiet ukoll ta' kontraterrorizmu fit turkija Dawn huma sfidi serji li rridu jiġu trattati li l li li mhux ċar x'inhu l-akkużi ta' dawn il-ġurnalisti li ġew arrestati. Eh, m'hemmx evidenza konkreta għal dawn l-arresti. Dan imur kontra il-Konvenzjoni artiklu 5 għal dritt tal-libertà u ġuri ġust. Jina napprezza li l-Ministru tal-Affarijiet eh, Baranin tal-Unjoni Ewropea ta' ċertu serħan il-moħ li it-Turkija qed tipprova iżomma l-istat ta' dritt. it-Turkija għandha leġislazzjoni ta' kontraterrorizmu, però jekk huwa minnu li membri tal-oppożizzjoni u l-ġurnalisti qegħdin jiġu arrestati u jridu jippruvaw li huma innoċenti, fil-waqt li jipprova eh, eh, jagħtu eh, evidenza hawnhekk l-istat ta' dritt mhux qed jimxi kuf suppost. Hemm min irid jagħmel it-teddit minħabba dan kollu rigward il-proċess ta' sħobbija ta' Turkija, però jgħaj jkollna riżoluzzjoni f'jannar biex nikkondannaw dan trattament tal-ġurnalisti u nħallu wkoll ir rapporter tagħmel ix-xogħol tagħha fil-kumitat. Grazzi ħafna. Hemm żewġ blu cards għalik. L-ewwel net is-sur tagħnok taċċettom. Mela, onorevoli tagħnok, grazzi President. Sur Howard, inti ħabib ta' Turkija. Fil-fatt inti kont fundatur tal-ħabib ta' Turkija fil-parlament preċedenti u interessanti li nisma' x'għandek xi tgħid inti, inti kritiku ħafna illum għal dak li qed jiġri fit-Turkija. Inti tana miegħi u taqbel li jekk se jkomplu dawn il-ksur għanna nirrevedu il-mijiet ta' miljoni ta' flus tal-konstituenti li għadin immorru għal finanzjamenti ta' Turkija għalli xieklex sanzjonijiet għanna fil-konfront tat Turkija bħala pajjiż eh, kandidat. Grazzi. Is-Sur Hawet. Għandek blu kard oħra. Forse mbagħad twieġeb patnej li huma f'daqqa. Mela. Ġela darba tajtna l-opinjoni tiegħek fuq it-Turkija U ġra darba hemm din is-sitwazzjoni, inti x'taħseb dwar l-attakki fil-Greċja kontra eh, union importanti fil-pajjiż. U ħadd ma qed jitkellem dwar dan il-każ, xi tgħid dwar dan? Minuta biex twieġeb Sir Ħawet. Mela, l-Sur Fantulis, jiena naqbel bisħieħ li kull ksur tad drittijiet tal-bniedem għandu jiġi kkundannat b'mod ġost. Dak li ħassibni dwar dan il-diskussjoni hija li smajt lil daw li lesti biex jikritikaw it-Turkija per mbagħad situazzjoni ta' pajjiżi oħrajn għandhom preġudizzji li ma, ma jeġixxux bl-istess mod, rridu nkunu konsistenti aħna rigward l-onorevoli tagħna inauguralu l-milli tajjeb u ngħidlu li huwa ġust li ngħidlu li fil-waqt li jien iva ħabib tat-Turkija nħobbu l dan il-pajis nixtiequ jingħaqad għatma l-Unjoni Ewropea u għalhekk ma jogħġobniex dak li ġara l-lum f'dan il-pajis. Eh, mhux qegħdin naqblu fuq it-Turkija. Dan rispettivament minn dak li ġara f'dan il-weekend. Jiena tkellimt ma' l-Kummissarju l illum u jien qedlu li ma nixtiequx azzjoni preventiva u qal li huwa l-istess nikkondannaw dak li ġara fit-Turkija, però mbagħad nirriflettu dwar kif nistgħu ngħinu għas-sitwazzjoni hemmhekk. Grazzi. jekk se tawgura l-sur tanok biss, ħanħassuna diskriminati aħna. Issa onorevoli Mr. Schmidt. Grazie Presidente. n-nies ma tistax titħaq bijom il-ħin kollu. Din hija xi ħaġa li irdu nfakru ilhom f'Ankara. In-nies tista' titħaq bihom u tgħidilhom li jistgħu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jkun hemm konformità mal-kriterji, però li jippruvaw jitqu l-Unjoni Ewropea billi jipprova jkun hemm pont bej il-vant nofsani u l-Ewropa din hija ħaġa differenti. Hawnhekk qegħdin naraw li t-Turkija mixja fid-direzzjoni l-opposta. Naħseb li hemm raġunijiet tajbin għala għandna nqisu alternattivi, ejja waqfu l-proċess ta' sħobija ta' Turkija, ejja naraw kif jistax ikolna xi FTA jew inkella kollaborazzjoni teknika, skambju ta' studenti, eċċetera, però mhux realistiku li naħsbu fi sħobija sħiħa torka. Grazzi. Issa onorevoli Jarik. Grazzi, President. Dak li ġara fit-Turkija nhar il-ħadd jiġbaħ attak ippreparat eh, ċertu għal fil-konfront tal-ġurnalisti ġewa arrestati l-ġurnalisti edituri, dirigenti, televizivi, eccetera. Dawn għaliex ikkritikaw il-politika tar-reġim. Skont l-informazzjoni li għanna 150 ġurnalist huma medda bl-arrest. Sal-aħħar tax-xahar l autoritajiet Ewropej irridu ikunu sodi fil-konfront ta' dawn l-attentati fil-konfront ta' libertà tal-espressjoni, memx demokrazija minn din l-libertà, sur ministru fisem il-konsil naħseb li inti m'għandekx taċċetta ir-rikatti ta' Erdogan. Irridu insaħħu il-pressjoni tagħna biex jinħelsu l-ġurnalisti kollha li qegħdin arrestati jew il-ħabs. U l-istituzzjoni tagħna għandhom ikunu fis-servizz ta' min ġie arrestat. L-aġir tal-awtoritajiet fit-Turkija irridu jiġu mixlija jekk ma jiġix rispettat il-prinċipju tal-libertà u tal-informazzjoni u l-indipendenza tal-ġustizzja dawn ma nistawx naċċettawhom. Għanna nużaw l-influenza tagħna b'mod li jkun hemm stat li jiġu mitqisa bħala partners l-ewwel net jirrispettaw id-drittijiet tal u l libertà għallina dawn il-valuri imorru l-lin mill-liġi tas-suq. Onorevoli Keller, minuta u nofs. Grazzi, dak li qed jġri fit-Turkija. Mhux biss attak fil-konfront tal-libertà tal-espressjoni u l-medja, ġurnalisti li qed jiġu mitfu għal ħabs bakkużi assurdi l nies li protestaw f'Gezi Park Hawnhekk eh, kien hemm violenza u kollan kemm naħa tal-pulizija, Erdogan jiprova jsikket il-kritika kollha, però eh, din mhux demokrazija fil-verità. Stampa kritika eh, tikkontribwixxi għal ġid tat-Turkija għaliex jekk le tistax timxi l-qoddim. Naħseb l-Unjoni Ewropea għamlet ċerti żbalji jekk l-Istati membri jibqgħu jimblokkaw il-proċess ta' adeżjoni u u l-kapitli jgħidu li Turkija mhux se taderixxi rispettivament mill-standards, mhux qegħdin ngħix ngħinu lil aħna kritiċi, kull ma qegħdin nagħmlu huwa li nxeklu il-proċess ta' dialogu Ankun ah, għaddejn inwarbu l-istrumenti l-aktar effikaċi. Il-ġustizzja u drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu fil-qofol aktar mill-liġi tas-suq. Din xi ħaġa l-ġejjieni. Grazzi, Onorevoli Carver minuta u nod. Grazzi, President. Jiena nappoġġa fil-kondanna tal-attitudni tat Turkija f'din il-kwistjoni President Erdogan u l-partit tijaw li wieħed minn membri tagħhom dan l-aħħar xtaq proibizzjoni biex in-nisa jitqu fit-triq huma alleati mal-konservattivi Britanniċi. Erdogan qed jimmina s-sekolarità tat-Turkija. Għata Turk naħseb qiegħed idur fil-qabar tiegħu b'dan li qed jiġri l-UKIP bis qed topponi sħobija tat Turkija fil- fl-Unjoni Ewropea. il-konservativi mumma għadin jiexu jgħinu xejju laqqas il-partiti l-oħrajn, sħubija tista' tippermetti l-nies mit-Turkija biex ifittxu xogħol f'kol fi kwalunkwe stat membru bi stima ta' 2.89 miljon eh, edha f'dan il-pajjiż. Kwalunkwe migrazzjoni oħra tista toħloq il-problemi bħal mandom bħalissa Renju Unit. Fit-Turkija nsibu bħalissa 1.6 miljun refuġġjat, ħafna minnhom mis-Sirja u l-Iraq. Bħala stat membru jaf issir bib ġdid li minnu jkun jistaw jidħlu il-refugġjati mill-vat nofsani. Ma tantx jista' jkun hemm possibilità kieku biex inżommu l-dawn ir mill-li jiksbu passaport Ewropew. Jiena nawgura l kollegi kollha hawnhekk rispettivament mid-differenzi tagħna eh, il-ħanuk tajjeb u l-festi tajba, grazzi. Mulțumim. Îi kuventu domnului eh, Sinadino. Grazzi ħafna Sanaddi. Il-kelma l-sur Sinadino san minuta. Riċentement Erdogan qal li mhux ħajaċċetta lezzjonijiet dwar id-demokrazija mill-Ewropa. Darba bidwi fix-xitwa e, sab e, serb ifrizat u zammu f'ħobbu imma mbagħad meta saħan da gidmu u u nistgħu ngħidu li U jgħal ħaqni għax zammejt hobby kriminal. U jgħan immaġinaw li l-Unjoni Ewropea hija l-bidwi u eh, t-Turkija hija s-Serb u għasbu dwar kemm hija ridikola nippruvaw li t-Turkija għamluha membru tal-familja Ewropea. Dan huwa pajjiż totalitarju ma jirrispettax id-drittijiet tal-bnedmin, tal-istati, jinjora d-deċiżjonijiet ta' istituzzjonijiet internazzjonali. Għalfejn intom sorpriżi minn nuqqas tal-libertà tal-espressjoni. tal libertà tal espressjoni u minn dawn l-attakki. Id-dem tal demostraturi tal-pjazza Taksim għadu ma nixiefx aqraw u ifmu l-invażjoni illegali u okkupazzjoni illegali ta' Ċipru li huwa stat membru. Il-ġenoċidju tal-Grigi ta' Pontus, il-tentattivi li jbidlu n nies kollha fil-Balkani f'torok u musulmani u ma jgħinu l-kriminali tal-Stat Islamiku. It-tolleranza tagħkom lejn it-torok tfisser li huma ħajsiru dejjem aktar provokattivi u dejjem aktar totalitari. Grazzi ħafna s-sussur Hukmar għal-minuta u nofs. Sur President, l-ewwel nett din hija sempliċi ħafna. Il-gvern ta' Turkija irrit jillibera il-ġurnalisti kollha u jipprova jiqaf anzi li jġielet l-espressjoni ħilsa tal-medja. Din hija rilevanti meta nitkellmu fuq il-ġejjieni tal-Turkija fl-Ewropa, qed nitkellmu fuq li jkun membru fil-Kunsill ta' Ewropa ma wkoll ir-rekwiżiti li huma offruti l-istati kollha fid-dinja, jiġifieri li jirrispettaw il-libertà tal-medja u d-demokrazija hemm bżonn nagħmlu dak kollu li nistaw biex nappoġġaw dawn l-iżviluppi. Żvilupp li qed jaqleb it-Turkija E, f'soċjetà moderna bil-stat ta' dritt, soċjetà miftuħa li hija demokratika, e, b'drittijiet indaqsa l-irġiel u n-nisa. U din hija Turkija li iva nistgħu niddiskutuha fil-ġejjin, nistgħu niddiskutu l-fatt li din issir membru tal-Unjoni Ewropea. Ma qatt ma kien hemm diskussjoni dwar it-Turkija tal-lum. Iġbiri li il-Turkija tal-lum trid tissir membru, imma il-problema hija ġejja minn raġunijiet differenti għaliex forsi kien hemm xi Ewropej li provaw jalqu l-bib u forsi għaliex ċertu politiċi torok iridu jalqu l-bibin. Is-sur Erdogan qed eh, imexxi l-pajjiżu fid-direzzjoni ħażina mhux biss imbiet minn eh, subija possibbli iżda imbiet ukoll minn soċjetà rispettabbli soda. Hemm bżonn li nitilbu li jsir bidla fit-Turkija u eh, jiena żammejt mal-ħin sur President nixtieq ngħidlek. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Valenziano għal minuta u nofs. Anzi, skużawni. Is-sur Hockmark għaw Blue Card. Is-sur Malteze. Taċċetta l-blue card? Tajab wis. Sur Hockmark, għandu mistoqsija għalik, jena mm, ċittadin ta' ċipru, jena Ewropew, MEP, u jena nsab, jena membru tal-parti okkupata eh, mit-Turkija ta' ċipru. Ħansaqsik mod dirett, minħabba l-fat li t-Turkija ma t-rekonoxxix il-Repubblika ta' ċipru Jekk inti ma taċċet ma, ma tirrikonoxxix il-pajjiż tiegħek, taċċetta kieku, taċċetta l-fatt li kieku it-Turkija ma taċċettax il-pajjiż tiegħek, taċċetta l imġiba tagħha? Ejja ma niftehmux ħażin. Jiena favur perspettiva Ewropea għat Turkija, nappoġġa l-perspettiva tal-Ewropea, imma din hija kwistjoni ta' sopravivenza nija, imma wieġeb din il-mistoqsija. Sur President, kollega, Iva, ovvjament. Il-kwistjoni ta' ċipru li hija maqsuma hija xi ħaġa li tiġi solvuta. U din hija parti minn dak li jrid isir fin-negozjati u l-ftehim politiċi li jagħmilha possibbli li t-Turkija ikollha perspettiva Ewropea u ssir membru. Iżda ejma ninsewx ukoll il-fatt li Turkija li qiegħda timmira lejn l-Ewropa u tagħmel l-affarijiet tajbin se tagħmel l-affarijiet tajbin anka Eh, lej ċipru. Turkija li qed titbiet qed tmur oqrob lej Russja jew postijiet oħra mhux ħadd tagħmel dan, għalhekk jiena nemmen li għandna interess komuni li nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nappoġġaw żvilupp deċenti u tajjeb tat Turkija. Għax dan imbagħad huwa tajjeb għall-Ewropa. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Valenziano. Minuta u nofs. L-azzjonijiet li u kontra l-mezzi ta' komunikazzjoni minnaħat ta' Turkija rridu nikkundannawhom bħalma qed jiġri fil-fatt fil-Parlament għaliex dawn huma eh, attentat kontra l-libertà tal-espressjoni u jibatu messaġġ eh, li jiddispjaċina dwar direzzjoni li Erdogan qed imexxi l-pajjiżu. Kull darba l-ispazju għall-oppożizzjoni qed jonqos. U r-retorika tal-gvern ta' Erdogan inbidel fl-aħħar żminijiet e, u qed isir dejjem aktar intolleranti. Il-grupp soċjalista Skużani Elena, u paċenzja. Hemm xi problema bit-traduzzjoni. E nistennew sekonda. Grig B, il-Grig B sa' problema. Għajdu li meta e, tibda taħdem l-interpretazzjoni lejn il-Grik. Is it alright? Et jaħdem issa? Naħseb tista' tkompli. Nerġa' nibda jew x'għan għamel? Għax ma nafx eżattament xi smajtu. Nerġa' nibda. Iva, skużani, tortijaj, għalix ma spiegajċ. Iva, erġibda. Iva, l-azzjonijiet kontra il-ġurnalisti u il-medja, il-mezzi ta' xandir ħilsa fit turkija rridu nikkondannaw mux bista xuma attentat kontra l-libertà tal-espressjoni ma jibatu kol messaċ ma jġobniex, ġviri lej fej miexi Erdogan u fejet meċi pajizu u kull darba l-spazju tal-oppozizjoni u tan-nis li protestaw et jonqos fit turkija inkluż ir-retorika tal-gvern et issir dejjem aktar intolleranti. Il-grupp soċjalisti ta' soċjalisti f'dan il kamra kif ukoll il-grupp tas soċjalisti Spanjoli, aħna dejjem iddefendejna l-bżonn li konna Turkija Ewropea. Aħna naħsbu li din tkun ħaġa tajba u li nistgħu nsibu triq tan-nofs, triq komuni. Din tkun ħaġa tajba għall-Ewropa, Turkija, għall-reġuni kollha fid-dinja li huma importanti għall-istabilità tagħna. Iżda biex nagħmlu dan hemm bżonn li l-gvern tat-Turkija jagħmel il-parti tiegħu u li jneħħi kompletament kull dubju li jista' jkun hemm fuq ir-rida tiegħu li wetta ir-riformi demokratiċi u dal-aħħar qiegħed joħloq ħafna dubji kull reat irid jiġi kundannat, partikolarment fil-qafas tal-istat ta' dritt. U aħna nkunu qegħdin insegwu mill-viċin l-azzjonijiet tal-gvern ta' Erdogan. Aħna rridu Turkija Ewropea, imma qegħdin nieħdu l-impressjoni li Turkija titbiet mill-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Demis Maker. Grazie ħafna, Sinjura President. F'Ġunju ta' sena li għaddil dan il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-approċ ibes li ġi adottat eh, dwar il-protesti eh, ċivili f'Jersey Park. Aħna ikkritikajna in-nuqqas ta' libertà tal-medja fit-Turkija u llum il-ġurnata maħniex laqqas pass wieħed iktar il-qrib. il rib il qrib anzi bil-kontra hemm brutalità li turi li l-istat kostituzzjonali ta' Turkija għandu problema kbira. L-istati demokratiċi jirrispettaw il-libertà tal-espressjoni. Fajja tal-passat jiena kont ġurnalist fil-fat, kont nispjega ċertu għaffariet li kienet garanzija li ta' kwalità u l-fatt li, li kollegi torok eh, taħt il-kappa tal-Sigurtà Nazzjonali timorru l-ħabs hija problema kbira għalina. Il-libertà tal-istampa hija xi ħaġa importanti ma' Ankara issa mhix f'direzzjoni oħra u qed il-drawiet mhux demokratiċi tar-reġim totalitarji. Jekk id-demokrazija hija sempliċement maskra fil-Turkija, hemm bżonn li noħorġu ċertu konklużjonijiet. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Maltese għal-minuta. Sur President, jina naħseb li minn dan id-dibattitu qed joħroġ li qudiem eh, l-awtoritarjanizmu ta' Erdogan hemm bżonn li nwarbu ċertu ipokrizi u ċertu dubi. Aħna qegħdin niffaċċaw pajjiż li għandu l-ola numru ta' eh, ġurnalisti fil-ħabs fid-dinja pajis li jinsab fil-154 post minn 180 fil-klassifika ta' Reporters Sans Frontier u issa miexi iżjed l-isfel f'din l-iskala. Kienem eh, eh, ġurnalisti ġew arrestati għaliex ġew akkużati li kienu viċin l emmam Gulen u kienu arrestati ġurnalisti tal-Lemin tax-Xelluk li huma favur il-Kurdi. ġvini bażikament bħalissa fit-Turkija wieħed irid jinduna li anka rapport ġurnalistiku hija xi ħaġa li jien li 35 sena nagħmel anka ġifieri rapport fuq il-korruzzjoni, il-gvern eh, jikkunsidra bħala qatt ta' terrorizmu. Għalek, anka tip ta' reazzjoni arroganti minn naħa tal-President er Erdogan għal kritiki tal-Kummissarji tana, anka il-rappresentanta eh, il, il, il Mogherini u l-Kummissarju Han, et nindunaw li il-politika l-intużat lejn il-Turkija f'dawla ħasnin ma kienieċ tajba, ennijom jisiru aktar eh, demokratiċi b'dawn lajnuniet u negozjati li kena maħħom, le, ebżon insibu soluzzjoni li għatma kena kellna qabel u għem bżon li naġiċu biex nevitaw kemm jista' jkun biex nejnu għanzi il-kollegi li nsabu fil-ħabs, grazzi. Is-Sur Maragall. Grazzi ħafna. E, illum fit turkija anzi sena ilu, kienem kas ta' korruzzjoni gravi ħafna fit turkija U ftit ġranet wara ilu, wara li ġi approvat fil-parlament tur, tork il-liġi ta' sigurta, edin naraw operazzjoni tal-pulizija kontra grupp konkret dwar il-komunikazzjoni u kontra uffiċjali tal-pulizija tagħhom stess L-Europa trid tadotta pożizzjoni ċara iżda bżonn li nagħmlu distinzjoni bejn l-interess ġenerali tas soċjetà Turka u l-aġir konkret tal-istituzzjonijiet li mhumiex kompatibbli ma, eh, ma l-idea li negozjati b'xi qudiem mal-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm bżonn eh, li jkollna pożizzjoni ċara lejn it-Turkija, għalhekk hemm bżonn li nitolbu lill-Ministru Turk għall-Tork għall-Unjoni Ewropea li jiġi preżenti qudiem il-Kummissjoni il-Kumitat Parlamentari mħallat eh, biex jagħti informazzjoni l-Kummissjoni pożizzjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet kif ukoll Inżommu l-konverzazzjonijiet għall-adizjoni għall-adizjoni inkluż għal-ftuf tal-kapitli tant importanti 23-24. Grazzi ħafna, issa minuta u nofs is-sur Korraw. Grazzi ħafna, Sinjura President. Em, numru ta' raids li raw 24 ġurnalist li ġew arrestati mill-pulizija għaliex e, dak li kienet jgħidhom moġobomx, moġobx lill gvern tat-Turkija. U e, il-President ta' Repubblika mill-2002 e, beda ġlida kontra id-dissens intern u minn dak iż-żmien il-Gvern Erdogan Eh, ħafi taħt ideħ ċertu stazzjoni ta' televizjoni, gazzetti, eccetera, li biex jiġu salvati xkellu problemi ta' flus, eh, ittieħdu minn membri tal-familja tal-li huma viċin tal-President Erdogan u kif ukoll eh, dawk li kienu viċin eh, l-oppożitur tiegħu għalaħħom il-postijiet ta' eh, pożizzjoni għolja u ta' fannis nies huma aktar qrib tagħhom. Issa ċertu netwerk soċjali bħal Twitter jew YouTube waqt il-protesti ta' Jersey Park u ħass li huma kienu favur l-oppożizzjoni tiegħu allura ma kumux favorihom. Erdogan għalhekk ħaseb li wieġeb mod arroganti li l-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal. Issa din l-imġiba tmur kontra il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea u Turkija tipprova tissieħab magħna. Jiena naqbel ma dak li qal il-kollega ta' Ċipru li tkellem fil-bidu mat li l-unika triq biex inkunu nistgħu nikkonkludu din l-atteġġament eh, li mhuwiex demokratiku huwa li konna sanzjonijiet ehm, finanzjarji. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ferran. Grazzi ħafna Sinjora President, kollegi, għal darboħra t-naraw prova li l-Turkija miex pajis demokratiku, għal darboħra l-istampa qed tiġi mxekla minn Erdogan. Qed naraw e, stat ta' pulizija. Xej mu qed iwaqqaf lil Erdogan, jew inkella u qed iwaqqaf u qed jarresta lin-nies. Pala membru ta' delegazzjoni għat Turkija jena nisuġerixi żewġ soluzzjonijiet. Waħda li għandha xaqsam ma' eh, nintemmu ma' nibqax ikun hemm liberalizzazzjoni tal-vida u it-tnin tieni punt in ma' nibqawx namlu il-negozjati għasħubija mal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna s-sur Pabrik San minuta u nofs. Sinjuri, Ministri, Ministru, President, jider li din id-diskussjoni qed iġib eh, dawk li huma kontra u dawk li huma favur il-Turkija fl-Unjoni Ewropea u ngħid li aħna lkoll imħasbin bil-kbir dwar dak li qed jiġri u x'qed jagħmel il-Gvern ta' Turkija għaliex jider li l-Gvern ta' Turkija eh, mhix dejjem aktar lejn dak li nistgħu naraw fir-Russja. Iżda jekk insemmu dan hemm bżonn li nifirdu il-Turkija bħala stat, il-soċieta torga u l-gvern ta' Turkija u jekk qed nieħdu pożizzjoni negattiva ħafna bħal meti proponu ħut, Eh, dan ħaj waħħal in-negozjati u ħankunu ġifiri niqfu n-negozjati nibdew sanzjonijiet finanzjari Et inħallu barra eh, parti kbira tal-popolazzjoni tat-Turkija li huma demokratiċi u ħafna minnhom miljuni minnhom jaqsmu l-istess valuri tagħna. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li hemm bżonn insibu strumenti li jistgħu jinfluwenzaw il-gvern tat-Turkija. Jiena naħseb li l-ewwel irridu naraw kif nistaw nimmiraw dik lajnuna l-edin natu bħala eh, pajis eh, kandidat. U aħna fl-imkien ma l-uffiċċju ta' Mogherini kif ukoll l-uffiċċju tal-Kummissarju Ħan rridu naraw l-affarijiet. U aħna minna l-iżbalji tagħna wkoll. Għalix bil-frizar tal-kapitlu 23 u 24 edin eh, nitbedu minnom ma nistawx ninfluenzaw il-gvern ta' Turkija propju fil-moment meta għandna bżonn li nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Issa, eh, sur Bostinaru għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Ministru, kollegi. Nixtieq intenni punt ovvju il-libertà tal-istampa huwa valur vitali tal-Unjoni Ewropea u ta' kwalunkwe stat demokratiku. L-arresti nar il-ħadd mhumiex aċċettabbli u ma nistawx naċċettawhom għaliex jisfidaw il-rispett ta' dan il-din il-libertà fit-Turkija. Il-rapport fuq il-status ta' subija ta' Turkija jrid ikun onest u hemm bżonn li aħna, eh, anzi aħna, Eh, naqblu li jrid ikun hemm azzjoni tal-Unjoni Ewropea lejn it-Turkija din xi ħaġa vitali għas-suċċess ta' dan il-proċess. Hemm bżonn li nitkellmu dwar il-progress u l-ostakli din mhix l-ewwel darba li kellna nittrattaw il-kwistjoni tal-libertà tal-istampa fit-Turkija, għalhekk aħna verament imħażbin li s-sitwazzjoni tal-istampa qiegħda teħżin U l-President Erdogan miexi f'direzzjoni verament perikoluża Turkija għalhekk aħna nixtiequ nitolbu li Turkija li terfa' responsabiltajiet tagħha u tiegħu bħala meċċej tat-Turkija u jibda miexi f'direzzjoni tajba. Is-Sur Schulz għal-minuta. U nofs. Grazzi ħafna, Signora President. L-avvenimenti fit-Turkija huma iżjed minn sempliciment li ħasbuna Ir-reġim ta' Erdogan qed jaħdem kontra l-ġurnalisti u jiena niftakar mill-Ġermanja eh, tal-Vant din it-tip ta' aġir xi tfisser il-imċiba tal-gvern ta' Turkija mhuwiex aċċettabbli u jikser il-valuri kollha tal-Unjoni Ewropea. Jekk it-Turkija tixtieq issir membru tal-Unjoni Ewropea se jkollha tinduna li mannix post għawek għal membru li ma jirrispettax demokrazija u il-drittijiet fundamentali, aħna għandna elezzjonijiet, gvernijiet li jibidlu, imma dan ma jfissirx li gvern jagħmel li jrid. Hemm bżonn li nżommu mal libertà tal-istampa, libertà tal-espressjoni, jekk wieħed jirresta il-ġurnalisti dan ifisser li l gvern ta' Erdogan qed juri il-kuluri tiegħu. Dan il-gvern qed jitbiet dejjem aktar mill-Ewropa juri li ma jifimx id-demokrazija. Aħna qegħdin nitkellmu dwar għagġi eh, violenti kontra demonstraturi paċifiċi. Sur Erdogan jider li jemmen li l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea se jippermettu li jagħmel li jrid. Is-Sinjura Mogherini u l-Kummissjoni issa irridu jibatu messaġġ ċar ħafna li wieħed iwaqqaf in-negozjati eh, tal-subija mal-Unjoni Ewropea għandha tkun l-aħħar konsegwenza. Sur Bostinaru, minuta. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Jekk inħarsu lura lejn l-istorja, fil-Settembru tal-2005 rajna eh, l-ola punt ta' negozjati bejn Turkija u l-Europa meta nfetħu negozjati. Sena ilu, eżattament sena ilu l-lum, kienem l-ikbar rejd u erba ministri kellhom jirriżenjaw. Din kienet l-ikbar rejd fil-storja ta' Turkija u jekk tħares lejn dak li ġara nar il-ħat li għadda, kien hemm ħafna ġurnalisti li ġew arrestati mingħajr ebda prova. U biss bażi ta' suspetti. Sinjuri, dan juri li Turkija kienet b'saħħitha biss meta kienet immirata lejn l-Unjoni Ewropea bejn l-2005 u l-2008 kella prestazzjoni ekonomika ta' madwar 6% bħalissa l-prestazzjoni hija ta' 3%. U din mhix marbuta biss mal-kriżi ekonomika, għalhekk l-appell espliċitu tiegħi lill-gvern huwa li iqaf tibqax tagħmel kampanja kontra nies li jaħsbu mod differenti minnek. L-onorvali l-nerżal minuta u nofs. Pajis, illi b'dan il-mod u ta' fuq din l-iskali resta l-ġurnalisti mandu lebda post fl-Unjoni Ewropea nasib il kol naqblu fuq dan jekk tħarsejn il-kontest storiku t Turkija l-unika pajis kandidat illi mhux jimxil qoddim, mhux biss mhux qed jimxil qoddim, imma sejr lura fil-fatt. U din hija xaġa ġdida l-Unjoni Ewropea u rridu naraw kif ser nirreaġixxu għaliex hekk tħares lejn dak li qed jiġri wieħed irid jesprimi l-kundanna bla riservi minn ħatana Irridu neħdu azzjoni nsejħu l-Konsill Ewropew sabiex jifriza jew eh, inaqqas flus disponibbli taħt il-programm tal pres adizjoni għalix li qed naraw u li l-forzi liberali fit-Turkija għandhom bżonn iktar appoġġ. Hemm possibilità li nużaw fondi preadizjoni sabiex natu messaċ li Turkija u fis sessin nizguraw li dawk li jemnu fl-Europa, fit-Turkija li jemnu fil-valur Ewropew, fit-Turkija jirċevu appoċ. Grazzi l-onorevoli Andru Lakis għal-minuta. Grazzi. Nikkondanna il- tfixkil tal-medja mill-Gvern Tork dan huwa attak fuq drittijiet fundamentali il-libertà ta' espressjoni u demokrazija. Jiena konta dem appoġġajt il-perspettiva Ewropea ta' Turkija u daqstan xtaqt nisprim il-tħassib tiegħi dawn l-azzjonijiet din hija ta' regress attak fuq drittijiet tal-bniedem u tistrat ta' dritt. Is-sena li għaddiet kena l-attak brutali tal-protesti f ċentru ta' Istanbul u s-sena l-oħra kena l-pozizjoni kontradittorja ta' gvern Tork fuq il-ġlida internazzjonali kontra l-ISIS. Ix-xar li għaddit kondannajna il-ksur tas sovranità ta' Turkija, stat membru tal-Unjoni Ewropea, mill-forzi armati ta' Turkija għal darboħra l-lum għal darboħra fil-plenarja t-niddiskutu attak ġdid kontra l-libertà tal-medja fit-Turkija. Sfortunatament dan kollu jindika li Erdogan qed immexxi li Turkija il-bot mill-valuri tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Teo Harus għal minuta. Uħut forsi staw dullu dolu um, ma Turkija mux pajis demokratiku, hemm ksur sistematiku tal-drittijiet ta' miljoni ta' ċittadini u anka qed joħonqu l-mezzi ta' xandir. Qed jokkopaw il-parti minn Ċipru l-aristi reċentement tal-ġurnalisti u ma' kontinuazzjoni ta' azzjonijiet simili u li juri li Erdogan kien kellu kellu raġun meta għala bil lezzu se jisser kull minnu uh, kontriħ. Turkija bħal din m'għandix posta fl-Unjoni Ewropea. Diskussjoni ta' sħobija u uh, għajnuna ta' qabel sħobija għandha tieqaf naf li jem rabtit kummerċali ma' Turkija, pero rridu eh, nimplementaw ġitiet tagħna li huma miksura minn dal pajjiż għanna niddefendu l-valuri tagħna f'Ċipru kif nagħmlu wkoll fl-Ukrajna. Jekk dan ma nagħmluhx, semmor lura grazzi l-onorevoli Lopez minuta. Il-rispetto Il-rispett tal-drittijiet individwali u tal-libertajiet fundamentali f'dan l-aħħar ftit snin eh, rajna li deterjoraw fit-Turkija u dan l-aħħar episodju mal-ġurnalisti fl-aħħar ġimgħat huwa biss każ wieħed flimkien ma' oħrajn f'sitwazzjoni fi stat ta' Turkija fejn il-korruzzjoni qed tiġi iffaċċata b'mod raġonevoli min-naħa tal-ġudikatura eh, seta ġudizzjarja li eh, mhix biżejjed indipendenti fejn il-libertà tal-istampa qed tiġi attakkata u fejn qed naraw mexxejja politiċi fejn il-libertà ta' assoċjazzjoni u libertà politika li tiġi attakkata wkoll. Għalhekk aħna xirridu nagħmlu qudiem dan kollu. L-Unjoni Ewropea trid tikkundanna il-fatti li għaddew li ġraw f'dawn l-aħħar ġimgħa irridu ikonna eh, attitudni pozittiva mhux mal-gvern imma mal-kapaċità tagħna ta' influenza fuq dak li ħajjiġi fil-ġejjeni tat-Turkija. Dan huwa l-obbligu tagħna mhux mal-gvern imma maċ-ċittadini tat-Turkija. Ruas. l Ruas għal minuta. Signora President, Ministru, Ziz kollegi, l-arresti reċenti fit turkija ġaluna nistaqsu mistoqsijiet temx liberta tal-istampa f'dal pajjiż kandidat. L-istat ta' dritt l-indipendenza tal-ġudikatura u libertà tal- Media huma fundamentali għad-demokrazija u huma fundamentali għad garanzija ta' ċittadini tagħna l-Turkija u pajjiż kandidat u għal daqstant għandu jkun konformi ma' dawn il-prinċipji. Għal daqstant nistaqsi l-Presidenza Taljana u eh, nitlobkom tevalwawx qed jiġri eżattament brabta ma' dawn l-arresti li ma' legazzjonijiet se jitres u qoddim dawn iċ-ċittadini huwa pajjiż kandidat illi għandu għal daqstant kollu investigazzjoni ġudizzjali li jkunu indipendenti trasparenti suġġetti l-monitoraġġ. Il-President Erdogan qal nhar ħamis li għadda l-Parlament m'għandux jistaqsi eh, ħadd m'għandu ġiet jistaqsi miżoqsijiet lilu, però jien naħseb li għandna nagħmlu dan. l Rofrevel Kristoforu għal-minu sa' Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια μας απέδειξε għal dawn is-snin kollha Turkija urid biċċar li tista' tagħmel ħaġa waħda biss konsistentement u eh, mod tajjeb. jiġifieri li tinjora r-riżoluzzjoni kollha tagħna u tikser sistematikament u kull sena il-ġitiet tal-bniedem mhux biss fit-Turkija manka barra l-pajjiż tista' toħloq problemi huwa pajjiż problematiku għandu tendenzi aggressivi lejn il-ġirin kollha. U dan intwera bl-aktar moċċar illi huwa possibbli li xogħol tollerat minn kulħadd. Turkija mhux ser tkun konvinta minn riżoluzzjoni u diskussjonijiet jekk ma naqblux fuq miżuri u sanzjonijiet. U dan għandna nagħmluh għaliex hekk kwistjoni tad-dinjità propja tagħna. Jekk ma nagħmlux dan, din tkun diskussjoni oħra mingħajr l-ebda riżultat. It-Turkija kellha kull possibilità illi turi permezz tal-azzjonijiet tagħha l-diversi snin illi għandha perspettiva Ewropea. Imma m'għamlet xejn. X'jamlu jirċivu l-flus minna ħatana u jitmelħu bina u s Sur Erdogan u provokattiv ħafna jdinna tgħidlu li xandin għamel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 Xtaqt inwieġeb lil ċertu kommenti li saru minn kollegi mill-Greċja. Għandhom raġun imma uħut minn non-anskri provaw imesċu l-agenda nazzjonali tagħhom u dan naħseb eh, u għakem xejn eżaġerat dan id-dibattitu serju jiena wkoll ħabib tat-Turkija imma abbuż ta' drittijiet tal bnidem ma jistax jiġi tollerat. L-Ewropa għandha tappoġġa biss pajjiżi illi jaqsmu magħna l-istess valuri u Turkija bħala pajjiż kandidat jistħoqlu stqarrijiet ċari minn tal-Kunsill. Grazzi ħafna. Tinkwetax sinjura n lilek imis. Grazzi, grazzi ħafna President. Il-Blitz wasal għall-arrest ta' żewġ kapit ta' pulizija u 24 ġurnalist, fosta mid-direttur tal-Gazzetta Zaman u eh, stazzjon ta' televizjoni fit turkija messa xi ġunjurati u pala Parlament Ewropew ridu nistaqsu b'urġenza u bis-saħħa l-autoritajiet ta' Turkija sabiex jassiguraw l azzjoni tagħhom ma jikskrux il-valuri ċentrali u id-demokrazija fit-Turkija. Libertà tal-medja, processi regolari u eh, sistema ġudizzjarja b'saħħitha ma elementi ċentrali f'kull demokrazija b'saħħitha u huma inklużi anke fil-Kostituzzjoni tat-Turkija u dawn l-arresti kif iddikjaraw Mogherini u Pittella huma inkompatibbli mal-libertà tal-espressjoni li hija l-pedament tad-demokrazija u mur kontra anka l-valuri l-standards tal-Europa li taspira li Turkija tkun parti minna u għammissibli għal daqstan tal-pajis modern illi jishtiq jidħol fil-familja Ewropea li jagħmel arresti pal dawn. Grazzi. Grazzi, kollega. Għal minuta s-sur s-sinikija. Sinira President, Turkija tkompli tattiċi li nafuhom tajjeb tkompli tikser bil-miftuħ id-drittijiet fundamentali u demokratiċi tal-minoranzi u taċ ċittadini tal-pajis u għal darboħra bdiet program kontra l-ġurnalisti u anka l-medja u għaċara għal darboħra l l-dal-pajis mux jirrispetta l-drittijiet fundamentali tal-bnidem u l-drittijiet fundamentali l-bnidem Ewropej. Jekk reġim mux demokratiku, dan joħroċ ċar kol fil-politika barranija. Dar stant et ikomplu żommu eh, l-prinċipju li dejjem ħadnu kontra pajjiżi għaliex pajjiżi estenda l-ilmijiet tagħna l-12 mil. Reċentement it-Turkija qed tagħmel riċerka seżmika għal hydrocarbons viċin il-kosta ta' ċipru, Turkija trid tirċivi messaġġ rridu nsejħu li jilom sabiex jirtiraw l-forzi tagħhom minn ċipru rispetta il-liġi internazjonali. Grazzi ħafna, għandek blue card taċċetta, Iva, jek joġbuk. Zajt 30 sekund. Għandek nofs minu. I just wanted. Iva, xtaqt nistaqsil il kollega Jek ikun xaħjar ikana pal-Europa ikonna pozizjoni eh, ċara fuq Turkija jina Niftakar kem ħadet fit-tul is-Sovjet Greċja fil-Unjoni Ewropea, naħseb l-Unjoni Ewropea ta' Melzbal, meta ma tiftaħx kapitli ta' negozjati ma' Turkija u ma timxiex il-qoddim fir-relazzjonijiet ma' Turkija. Il-mistoqsija hi ma tarax illi b'mod attiv ma jkunx aħjar n-proċedu mod attiv u mhux nibqa' passivi fil-proċess. Tweġiba ta' nofs minuta. Il-Turkija u rejta diversi snin, għal 20 da snin, li ma tirrispettax il-liġi internazzjonali. U lanqas drittijiet demokratiċi. Naħseb li wasal iż-żmien għall-Unjoni li tiddikjara bil-miftuħ ejja ntemmu dan kollu ma nistgħux nittolleraw okkupazzjoni torka u truppi torok f'Ċipru. Huwa ċarda, nti realizzax qed ngħidu dan huwa ksur tal-sovranità ta' stat membru tal-Unjoni. Nkomplu bis-sur Papata għet stat il-keġdi għajan minuta. Ja, brother. Grazie, President. Kontet naħseb għalfejn qed namlu tabi li aħna eh, sorprizi għoddim il-kommenti fuq ċipru Eh, Turkija ma tirrispaċ il-drittijiet fundamentali tal-ċittadini tagħha stess, il-messaġġ l-Unjoni dikun ċar jekk l-Unjoni tixtieq tingħaqad l-Unjoni Ewropea din għandha tirrispetta d-drittijiet u l-valuri tal-Unjoni. Ma tistax eh, titlobna li naċċettaw il-prinċipji tagħha bil-qed nitkellmu fuq Turkija jew aħjar il-reġim Erdogan qed nitkellmu fuq reġim neo-Ottoman u eh, għaċar dan, iva, rridu l-Turkija titseb l-Unjoni Ewropea, imma għandha tirrispetta l-valuri tagħna. Si niskuża ruħi ma' Sur Zamaski jekk eh, pronunċajt ismek ħażin li l kemm Sinra President, eżis kollegi dawk li huma interessati f'dak li qed fit-Turkija Zgur mux sorprizi eh, bis-situazzjoni, ġittijiet fundamentali tiġu kalpestati, ġurnalisti tiġu arrestati. Għannin ħagġa li dejjem eh, kienet prezenti taħt il-reġim Erdogan. Xtaqt nfakkarkom illi il-partit tijaw huwa partit neo-Ottoman jerġa iġiplura l-Imperu Ottoman u l-frontieri tal-Imperu Ottoman jappoġġa l-Hamas fil-Palestina, jappoġġa l-Stat Islamiku fis-Sirja u fl-Iraq ukoll. Allura x'nistgħu nistennew minn Erdogan u l-partit tiegħu? Drittijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u drittijiet ta' libertà tal-espressjoni pestati kridu nħarsu l-valur tal-Unjoni Ewropea għanna nikkontemplaw li nimponu sanzjoniet fuq Turkija. L-Univel Kastardo għal-minuta. Grazzi, Sra. President, għal darba ħrat nitkellem bdiqa dwar it-Turkija. Darba ma 27 il-persuna arrestati fit-13 il-belt fi proġett li mira il-medja ostila l Erdogan zaman, il-gazzetta principali fil-pajis, u eh, anka gazzetti oħrajn eh, viċin Gollen illi ġiet li l-Istati Uniti li wara kien għaljat minn ma' Erdogan beda kampanja kontriħ ħafna ktar il-ħna alternativa għal dawk tal-gvern qed jiġu mitfija fil-Turkija il-libertà tal-espressjoni fil-pajjiż li ġi darba kien mexxej tal-pajjiż Iżlamiku qed jgħid l-għażla mill-Gvern Tork kien tieħdet u mhux għażla lejn l-Istat ta' dritt jew l-Unjoni Ewropea. Kemm se ndumu nqattaw qabel ma nagħtu tweġibiet li tant hemm bżonn, grazzi. Merci, euh, Monsieur Mavrides, pour une minute également. Grazie, Sir Malvides, għal minuta. Grazie, President. Jena, jett nifem. Li nista' nagħmel analiżi qasira f'dan id-diskors, aħna għandna żewġ approċċi, approċċ li jgħid li għandna nibbagħtu messaċċar lit Turkija tal-bit ċari. Imbagħad hemm approċċ ieħor li jgħid li għandna nżommu miftuħin il-kanali tagħna mal-Turkija niftħu aktar kapit jintu għam l-ispazju imma eżis kollegi u inkludu l-Kummissjoni wkoll. Dak li naħsbu aħna m'għandux importanza, l-importanza hija x'se jaħseb Erdogan fit-Turkija. Eh, l-approċċi ta' ħbiberija minn naħa tagħna jiġu interpretati minn naħa ta' Erdogan bħala tabtiba fuq spaldu. Aħna qegħdin inkomplu natu l-ħabel l-reġim ta' Erdogan. Jekk irridu nagħmlu hekk, okej, tajjeb, jekk le, sanzjonijiet. Grazzi, issa biex intemmu l-keċ tiegħi Onorevoli Caputo. Jina naħseb li l-gvern ta' Ankara wetta zbal. Il-rizultat ta' dan l zbal se jkun li saħħaħ l-oppozituri tiegħu. Dawn l-arresti mhumiex kompatibbli mal-libertà tal-espressjoni, xi ħaġa fundamentali. Dawn l-arresti morra kontra il-valuri Ewropej u l-standards li l-Turkija trid iżżomm jekk tissieħab mal-Unjoni Ewropea mhux aċċettabbli l pajjiż bħal dan modern li jixtieq jissieħab mal-Unjoni jarresta l ġurnalisti u nis tal-medja bħalissa hemm aktar minn 70 ġurnalist fil-ħabsijiet torok fostom ġurnalisti kurdi miżmuma fuq terrorizmu jiena nittama li jiġi rispettat id-dritt għal tħarriġ ġust indipendenti fir-rispett sħiħ ta' drittijiet ta' difiża. Hija ħasra l ngħidwa, però dak li ġara fit-Turkija jimxi fid-direzzjoni l-ħażina il-bot mill-Ewropa jista' jkun hemm konsegwenzi negattivi Turkija bħala kollaborazzjoni politika u ekonomika ma l-Europa. L-Europa għandha tkun soda. Grazzi. U bekk nikonkludu il-KHDI. Issa, il-Ministru della Vedova. Grazzi, President. U grazzi u koll l-MPs li eh, oġobom jintervjenu f'din id-diskussjoni. Grazzi wkoll għall-interventi pertinenti tagħhom. Interventi li urrew ċerta tħassib komuni. Kien tajjeb li nużaw din l-okkażjoni biex nqisu s-sitwazzjoni gravi li żviluppat dan l-aħħar biex noħorġu b'oppożizzjoni li ma tkunx ambigwa u nitrażmittuha f'koerenza ma' Turkija. Irridu nkomplu nsegwu situazzjoni bl-akbar reqqa. L-Unjoni Ewropea trid tkompli tippromuovi l-libertà tal-espressjoni, tal-opinjoni, ta' tlaqqija u assoċjazzjoni wkoll kemm online kif ukoll offline. Għaliex demokrazija ma tistax teżisti mingħajr dawn id-drittijiet. It-Turkija hija partner privileġġat li mjew qegħdin ninnegozjaw is-sħubija nistaw nitkellmu ċar magħhom kif qal President Schulz ir-rabtiet tagħna mal-pajjiżi kandidati tkun onesta u miftuħa. Xtaqt però insemmi fost dak li semma il-punt dwar il-finanzjamenti, punt li naħseb jixraqlu ċerta attenzjoni. L-Unjoni Ewropea ma tiffinanzjax il-budget tork, però tiffinanzja e- NGOs u għaqdiet oħrajn li salvagwardjaw il-libertajiet eh, ta' ċittadini permezz ta' żewġ strumenti partikolari. Il-Kummissjoni qed tevalwa kif tista' tagħmel aktar effettiva din it-tip ta' intervent finanzjarju. U hawnhekk nisħaq fuq il-fatt li l-allokazzjoni pro capita li t-Turkija huma fost l-aktar baxxi fost il-pajjiżi kandidati fil-qafas ta' twessih huwa dak ġust biex jgħinna insaħ eh, nejnu li Turkija saħħa riformi tagħha impenn ulterjuri sa fil-kontest ta' kapitlu tlieta jaf ikun inkoraġġiment tajjeb. Aħna għamilna ħafna biex nintensifikaw dan l-impenn ma' Turkija po dan il-pajjiż kandidat u ta' tal-Unjoni Ewropea. Issa rridu nkomplu kif aħna sejrin, grazzi. Grazzi dak li